dan. Grazzi ħafna u la darba mhux qed nara l-Sinjura Veċċova hawnhekk, issa hawnhekk nixtieq nagħlaq l-ispjegazzjonijiet tal-voti fuq li sibi ngħaddu l spiegazzjoni tal-voti dwar il-beħ tal-annimali ta' kumpanija fl-Ewropa l-ewwel kellim fisem ir-Renju is-Sur Gallagher, President biex najt li jena naqbel l-opportunità li nitkellem din ir-riżoluzzjoni nixtieq li kun hemm passi meħuda mill- kommissjoni dwar il-kummerċ taqtate sukklib dwar anka dawn il-farms ta' trobbija fl-Ewropa fejn annimali edin jiġu maqfula għal diversi snin biex jipproduċu ġriwi u qtates. Jena naħseb għanna għanna l-obbligu biex ikun hemm xi forma ta' reġistrazzjoni ta' dawn il-puppy farms u cat farms u dan il-kommerċ ikun reġistrat xi mod jew ieħor u li jkun hemm regolamentazzjoni tagħhom. M'hemm ebda dubju li hemm element kriminali kbir fil-traffikar, il-moviment tal-annimali fl-Ewropa, hemm ċertu implikazzjonijiet ta' saħħa, iżda l-iktar importanti hija kwistjoni ta', ta ta' krudeltà tal-annimali u l-Kummissjoni għandha taċċerta li s-suq intern għandu jiggverna dawn it-tip ta' farms biex naċċertaw eh, l-istandard. Thank you, President, and um, I am absolutely delighted to be... Grazzi, jina. You know verament um, sodisfatta li nista nappoġġja din il-mozzjoni. Hija um, problema din, il, din il, dan it-tip ta' kummerċ huwa problema għandek numru ta' individwi li tress u l-qorti għax ittrattaw verament ħażin eh, l-annimali biex jagħmlu profitt ukoll minnhom il-pubbliku tal-Irlanda verament jitħassarom daw l-annimali, ġifiri kienu em, kontra dan l-aġir. il-fat li kunem l-identifikazzjoni u reġistrazzjoni li nsibu fil, fil dan il-dokument imma anke l-istati membri iridu u kol jiprojbixxu il-prassi li tintuża biex jamru daw l-annimali dejjem kapitu taħ biex jamlu ktar profit. Grazzi ħafna. Is-sur Weimers issa. Grazzi, Signora President. Il-sena l-oħra ġiet Astrid ġifiri, um, Spaniel uh, King Charles, dan il-kelb, il, il anzi kelba jisima Astrid, verament ħelwa din saret parti mill-familja tagħna. Imma meta morna għand il-vet, aħna għat check-up ta' soltu rutina, għalunna li em frodi fil- ġifiri, minn l-pajis fej twildet Astrid, kienem abbus tawna kienu data falsa ta' tweli taħħa biex ikunu jistaw jibatu għaw jbiju qabel iż-żmien. Ġifri din l-qasam li titmin ġimgħat stipulati kif suppost ma' omma din il-kelba tagħna. Ġifiri, il-tilqim ma setax isir kif suppost. Dan kien eżempju ta' eh, ta' ġara lilna miex għaddejna aħna u għalhekk jiena favur dan id-dokument u futajt forih imma rridu li il-klip u l-tates jibdow il-ħajja b'mod differenti b'mod aħjar mill-li bdiet Astrid il-kelba tagħna. Is-sur Pospixil Iva, grazzi ħafna, Sinjura President kienem 600 deputat li um, appoġġjaw din ir-riżoluzzjoni kontra il-kummerċ illegali tal-annimali um, tad-dar li għanna bħala pezz. E, tajjeb nwaqfu dan it-traffikar, dan l-abbus u nispera li l-Komissjoni Ewropea se toħroġ miżuri biex naraw li l-ġriwi u l- il-tates li jiġu mill-Europa tal-Vant eh, b'mod abbużiv jieqaf. Nitlob għalhekk il-Kummissjoni biex tibda tiffoka fuq soluzzjonijiet mhux ta' qisu qatt għet qed jiġri xeja għaliha l-istati, nebda ebda stat membru ma jista eh, jikkorreġi din il-problema waħdu. Grazzi ħafna, is-sur is-sur Polċa kemis, Grazzi. Simtintu navrħ. Grazzi, Signora President. Pala ko rapporter u bħala wieħed li forma l-abbozz jiena appoġġajt eh, din il-proposta u tlieta biss, kontent li tlieta biss mill-kollegi tiegħi ivvutaw kontra kien hemm appoġġ bejn il-partiti wkoll. Irrid ikun hemm soluzzjoni fuq livell Ewropew mhux biss fuq livell nazzjonali, hemm reati organizzati li wasal għal ħafna profitt hemm traffikanti u l-annimali jsofru u l-konsumaturi eh, ma jkunux jafu l-verità dawn huma effetti negattivi u hemm bżonn ta' azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Jiena wkoll diżappuntat minħabba l-istqarrija tal-Kummissarju l-bira. Nispera li l-Kummissjoni fil-verità eh, tinduna kemm nies iridu azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni u nispera li din l-azzjoni tittieħed. Grazzi ħafna fisem il-gwe l-Onorevoli Bombar. Iva, traffikar tal-annimali sa ilu mana fl-Europa. Skont Interpol, l-abbuż jiġi tfittilet post, ġifiri wara tal-armi u tad-droga. Nafu li l-annimali jimbijaw ukoll fuq l-internet u l-affarijiet imorru kuljum iktarar. Xi 8 miljuni ta' ġriwi jimbijaw ta' kull sena fl-Europa u ħafna minnhom jitrabbow b'mod abbużiv, jiġu maltrattati. ħafna minnhom jintbatu u jittieħdu minn ma' ommom qabel iż-żmien f'kondizzjonijiet tal-biża. Għalhekk tajjeb li l-pajjiżi tagħna jkunu armonizzati biex jiġġieldu kontra dan it-traffikar jkun hemm reġistrazzjoni tagħhom biex ikun hemm projbizzjoni jiena għalhekk kif votajt favur din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Mhux tani Grazzi ħafna. Issa l-ar L-Onorevoli Botox Fisrem Renew, grazzi ħafna, Signora President, kelli pjaċir li 15 li norganizza dibattitu eh, fil-Rumanija dwar il-benessru tal-animali u dawn l-animali tal-kumpanija l-ikbar bibtana edin fl-attenzjoni tagħna u għalhekk illum votajna fuq din mozzjoni wasal iż-żmien li waqfu dan il-kummerċ illegali il-dawn l-annimali iġibu fer, isiru parti mill-familja, mhumiex sempliċement oġġetti li nixtru, meħabba dan ir rwol naħseb li wasal iż-żmien li nagħmlu aktar għalihom, ma nistgħux eh, nifqu biss fir-regolament tal-kummerċ. Irridu nikkonsidraw il-ħajja tal-annimali wkoll. Hemm ħafna annimali jiġu abbandonati meta l-umani ma jkunux iridhom aktar. hemm ħafna eh, aspetti negattivi tal-annimali tal-kumpanija. X'namlu bil bil-ġrieħ ukoll bil l-annimali żgħar li, ma jkunux irriduhom is-sidien jispiċċaw fit-torroq, irridu nipproteġuhom ukoll dawn eh, l-annimali jistħallhom l-attenzjoni tagħna wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, bekka u din dawn l-ispjegazzjonijiet tal-voti. Grazzi lil kulħadd tal-kontribut tagħkom u issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sur Lukmans. illi jixtieq jirreaġixxi għal dak li qal Thierry Mariani. Anzi, nixtieq ngħaddi kelma li sur Thierry Marjani ta' għax irid Grazzi ħafna, Sinjura. Jiena kieku kont nixtieq li Eh, nirrispondi eżatt wara li tkellem sur Glucksman. Ġifrangi, xorta grazzi tal-li għatitini ċans nitkellem għaw. Nishtiq niskuza ruħi għal eh, l-imġiba tijaj meta il-biraħ jiena użajt klim eh, li mux ma kienu xirqa jiena kont daqxej taħ stress għax kien qed jaddili iż-żmien imma minn floket l-eliminazzjoni ta' terroristi et eh, ribelli. Ġifiri, dan ma kienx hate speech minn naħa tiegħi. Ilhom ma, ma jkunaw ribelli f'dan ir reġjun ehm, Ġifiri li idlib bħalissa huwa il-post fej qed jiltaqgħu it-terroristi kollha tad-dinja dak biss li rid ngħid jiena. Grazzi ħafna lill-kollega, ħadna nota tal-istqarrija tiegħek. Bekk nagħlqu din il-parti ta' dibattitu u s-sessjoni hija sospiża sa tlieta. Grazzi. pani Good afternoon, colleagues. So the sitting is Yesterday's sitting are available. Il-komplement tal-ġurnata tajba għandkom il-minuti, ma nafx għandkom xi kummenti fuqhom mela dawn jekk ma tkomx kummenti huma approvati. L-ewwel punt fuq l-aġenda għandna dibattitu dwar l-Ewropa Soċjali fid-dinja diġitali. Nixtieq ngħidilkom li għal dan id-dibattitu m'għandniex proċedura tal kgdi u laqqas se naċċetta l-kartelluni blu. Nibdow għal erba' minuti is-sur Ertuk. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi. Aziz Kummissarju, l-ewwel net nirringrazzjak tal-inti tajtni dan iċ-ċans jiena naħseb li teknoloġiji diġitali ituna lok għal ħafna possibiltajiet fuq panozzu bajna fil-fatt Qatt daqsillum kellna eh, daqshekk ċans biex nipparteċipaw biex noħolqu permezz ta' teknoloġija. Imma sfortunatament ħafna Ewropej ma tantx għandhom kompetenzi, ma tantx jifmu eh, il-dinja teknoloġika biex ikunu jistaw jelbuha wkoll jelbu l-problemi li ġib magħha il-bira ċelebrajna l-ġurnata tal-internet imma forsi ġurnata bisfissana mux bizzejjed biex nifasizzaw anki s-sigurta. Għalek il-sistemi ta' edukazzjoni fl-Europa bżon jiġu modernizzati kullimkien fl-Europa biex ma jkunx hemm din il-qasma digitali fis-soċjetà. Nixtieq nirringrazzja il-Presidenza tal-Finlandja għax daw għamlu l-korsijiet online fuq l-AI l-AI tista tkun ta' tafna vantaġġi l-soċjetà tagħna, imma l qabel kollox huma n-nies li rridu naħsbu fihom eh, l-linji ta' politika soċjali u anki li x-xogħol tagħna l-postijiet tax-xogħol. Għandna bżonn kuntratt soċjali għal din il-dinja ġdida, anki ġifieri għal pagi minimi, il-collective bargaining u anki il-dritt li wieħed jaqta' il-konnessjoni hemm bżonn li noħolqu wkoll kondizjoni tax-xogħol xirqa u ġusti offline u online. U rridu wkoll naraw kif aħna nistgħu nissiltu kontra dawn il-ġganti kbar u it-taxxi jridu jitħallsu fejn jkunu qegħdin jiġu ġenerat il-profitti l-Unjoni Ewropea bżonn ikollha affas legali fuq l-AI u robotics anki ġifiri biex tiddefendi dejjem id-dritt tal-bniedem il-ġimgħa dieħla l-Kummissjoni se toħroġ il-white paper fuq l-ajja u dan dawn l-aspetti etiċi ta' il salvagwardi legali u anki responsabilità jridu jiġu trattati fil-white paper. Irridu wkoll kollegi eh, naraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni eh, għabbażi ta' ġeneri jew etnisità ġifieri ma jistax ikollok lejja minar l-etika. Għalhekk aħna l-Kummissjoni Ewropea nagħmlu